il-minuti l urum adottati. Fuq l agendissa għanna mistoqsija orali għal issir il-Kommissjoni dwar ir-wol tal-kultura fl-iżvilupp tar-Reġjuni Ewropej. Ħan nisimgħu l-ewwel net lis-Sinjura Peck bħala kittiba ta' din il-mistoqsija orali għandek żewġ minuti. Signora eh, President, Kommissarju, forsi da mux laħjarħin ħin biex inkunat qed nitrattaw ma' dil-kwistjoni, però xorta waħda